għawdi mid kolla kollha bħala membru parlamentari. Tini ħaġa <laughs> Skużawni, fil-fatt il-problema hija bl-elettronika. Fil- fil-fatt dwar il- l-artiklu 6 paragrafu 3 kien hemm xi ħadd li ġi li tneħħitlu l-immunità minn naħa tal-rati ta' Vilnius hemm ħajkun hemm ukoll l-approvazzjoni tal-minuti ġveri dwar l-approvazzjoni Sofokleus jekk m'hemmx eh, oppożizzjoni allura nistgħu nimxu imbagħad eh, l-ewwel l ewel punt ta' rapport ta' Sur Benson, votazzjoni Iva, ma' grazzi ħafna 11